Issa l punt li mis fuq il- fuq l-agenda nitkellmu mid-dikrazzjoni tal-Viċi President tal-Kommissjoni eh, dwar l-ispostamenti u twaqqiħ tal-bini fix-xatt tal-Ponent, inklużi proġetti finanzjati tal-Unjoni Ewropea. Naddi l-kelma l sinjura Mogherini. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq nibda billi nirringrazzja l parlament tal-li huma żammew din il-punt dwar l-Izrael u l-Palestina fil-priorità tal-aġenda tagħna għal darbohra jiena nixtieq ma nafx hekk għalfejn dawn il-punti strateġiċi dejjem isiru bil-lejl, nispera li dan mhux xi sinjal politiku. Jiena nasab illi nuqqas ta' progress lejn il-paċi, speċjalment f'dawn l-artijiet dejjem iwaslu għal eh, aktar problema. L-għorda nkomplu nifokaw fuq eh, din is-soluzzjoni taż żewġ stati, anki Eh, meta il palestina ma tkunx fuq l-aħbarijiet, din hija xi ħaġa li dan huwa sforza l unjoni Ewropea li tibqa' dej għaliex nafu illi wara l-kwinti il-soluzzjoni ta' żewġ stati hija insibu sfida li kull jum. Din hija xi ħaġa li hija responsabilità politika tagħna. Il-żida eh, ta' djar hija ta' sfida żewġ stati u anki il fat li kunem dan it-twaqqih ta' bini fil-Palestina, anki dawk li ġejjin mill-fondi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. U qed naraw il-ħajja li għadajem il-kondizzjonijiet li qegħdin morru għall għar fil-xatt tal-ponent. Il-twaqqih tal-bini mhumiex biss mhuwiex l-unika l-unika problema li qed naraw. Sfortunatament hemm ħafna sfidi illi eh, qed naraw il-klim ta' mibeda ta' li qed ta' problema għaż stati. U nuqqas ta' għaqda fil-Palestina wkoll hija ta' problema għal dawn iż-żewġ stati u l-perspettiva politika tagħhom. U hemm din l-idea ta' disprament bejn l-individwi u din hija tmur kontra il-paċi. U allura aħna dejjem irridu nżommu f'moħħna din l-istampa ġenerali anke jekk kif għamlu l-lejla intom xtaqtu tiffokaw il-lejla fuq element wieħed minn din l-istampa tant kbira. U hemm ħafna aspetti differenti. Madan kollu dan musejwa ħafna milli naħdmu kuljum biex nsibu soluzzjoni ta' bejn iż-żewġ stati. Aħna qed nifokaw fuq l-ispostamenti u twaħħieħ tal-bini illum. U qed naraw iktar żoni pala art tal-istat u għasala l-aktar attività ta' djar u kif tafu il-bini ta' djar u mal-legali taħt il-liġi internazjonali u l-Unjoni Ewropea dejjem tħares lejhom pala settlements u infakkarkom fuq din il-pozizjoni il-Konsell għal maktar minn darba illi aħna morru kontra l-politika ta' settlements u ma toġobniex ukoll li kunem li kunem ħajt u anki il-twaqqiħ il-, il, il it-tkaċċija u anki jiġu mitluba li jilju spostati, il-violenza u nsir infakkarkom kolla illi aħna morru kontra kull tip ta' violenza minn kwalunkwe naħa u nopponu kol restrizzjonijiet tal-ċaqli u l-aċċess. Dana mux biss għalix aħna natu kas il-liġi internazzjonali, għaliex aħna knamlu, imma anki għaliex dawn l-azzjonijiet waqfu l-abilità tal-Palestina sabiex jużaw il-żona l-art żona ċe. Dinja xi ħaġa vitali għal xatt tal-ponent u anke l-ekonomija fil-Palestina. L-Iżrael bħala s-seta li qed tokopa l-art għandha għandha responsabilità li tipproteġi lill-poplu tal-Palestina. Kif tafu l-Unjoni Ewropea għadha taħdem ħafna sabiex inkomplu eh, fl izvilupp u l kondizzjoni umanitarji fil-Palestina. Iżda minħabba il-politiki li hemm fl-Iżrael, proġetti li ġej mill-fondi tal-Unjoni Ewropea f'żona ċe, ħafna drabi huma jusab bħala illegali taħt il-liġi tal-Iżrael. U allura ikun hemm eh, teddit ta' twaqqih mill-awtoritajiet Iżraeli, Iżraeliti aħna fl-għajnuna tagħna dejjem nżommu mal-imparzjalità, nimxu koll mal-fatt li nagħtu appoġġ lil minnu l-aktar vulnerabbli kull meta jkun hemm bżonn. U allura meta jkun hemm proġetti umanitarji maħna ma nistawx nitolbu għal autorizzazzjoni minn qabel mill-Izrael. Aħna għandna responsabilta umanitarja fl-ewwel parti ta' din is-sena madwar 500 dar eh, u strutturi ġew imwaqa u ħafna persuni eh, ġew spostati madwar 20% ta' dawn id-djar ġejjin minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Aħna ovvjament eh, qegħdin nesqu dan il-punt fid-dialogu mal-Iżrael u qed ikollna mekkaniżmu ta' dialogu mal-Iżrael sabiex niddiskutu dawn l-ostakli li għandna fis-soluzzjoni ta' bejn iż-żewġ stati flimkien imkien ma' l-izvilupp eh, tal-Palestina. U qed nitkellmu wkoll fuq l-ispostamentu twaqih ta' binjiet f'żona ċe fl-aħħar xahar tkellimna fuq dan il-punt, speċjalment fuq il-spostament u twaqih ta' bini, u dan din il-kwistjoni wkoll enfasizzajnija fil-konklużjonijiet tal-Kunsill li ġew adottati il-fjannar li għadda. Ir-riżultati sissa kienu limitati. Il-Istati membri qablu li jridu nkomplu fid-dialogu għal sitt xhur oħra u anki iżommu moratorium fuq ċertu żviluppi f'żona ċer, speċjalment meta jkun hemm ċertu twaqih u eh, il-konfiskament. Aħna qegħdin naħdmu mal-Istati membri sabiex insibu konna messaġġ komuni fuq dawn il-kwistjonijiet, anke forsi fuq kumpens għall-lassi eh, konfiskati jew mwaqqa. Il-proġett umanitarju għandu impatt kbir fuq għal kollha man voluti u anke impatt fuqna Imma aħna mhux qed nitkellmu biss fuq il-flus u aħna nafu dan qed nitkellmu fuq il-ħajja tal-persuni u l-ġejjieni tal eh, dan sentiment politiċi. Nafu wkoll illi proċess ta' paċi effettiv jista' jwassal għal dan iċ-ċiklu vizzjuż li tħanna fih. Irridu ntejbu sitwazzjoni fuq l-art imma nkanħarsu lejn il-mira tagħna Jina nixtieq nikkonkludi bil nħarsu lejn l-istampa ġenerali. Aħna qed nħarsu biss lejn aspett wieħed il-lejla li huwa importanti, rilevanti u serju, iżda rridu wkoll niffokaw fuq l-istampa ġenerali, is-sitwazzjoni kollha kemmi. Jina nixtieq nitlobkom dan li ġej. Aħna rridu naħdmu kuljum fuq żewġ stati li qegħdin jgħixu ħdejn xulxin eh, b'mod paċifiku f'sigurtà u rridu nwaqfu l-konflitt kollu li jem. Tafu li ħna edin naħdmu fuq rapport fil-mkien ma' Stati Uniti, ma' Russja u li ġus ma' Uda. Il-quartet report se jindirizza dawn il-kwistjonijiet kif ukoll ħana ħorġu bċertu eh, rakkomandazzjonijiet kif ħdmu u jiena nixtieq niddiskuti dan ir-rapport flimkien magħkom fil-ġimgħat li ġejjin fis-sezzjonijiet illi jkollkom għaliex nafu tajjeb illi dak li huwa importanti u li naħdmu fuq il-perspettiva konkreta ta' żewġ stati u kif ħana kif dan kollu jista' jseħħ fil-ġejjeni qarib. Naf li dan kollu jista' ma jisu ħolma illum, imma irridu nżommu din il-ħolma eh, għaddejja u nbidluha f'realtà. Mill-esperjenza nistgħu naraw illi dan huwa l-unika mod kif aħna nistgħu noħorġu minn dan iċ-ċiklu illi eh, ninsabu fih illum il-ġurnata. il ġurnata u aħna qegħdin inkomplu naħdmu bisħiħ f'din id-direzzjoni. Naf li nista' ehm, nsarraħ fuqkom għall-appoġġ sabiex nitlu f'din il-ħidma u anke nħarsu lejn il-parti differenti li semmejna. Jiena nixtieq nitlobkom illi forsi fis-sezzjonijiet li jmiss nerġaw nitkellmu fuq il-proċess innifsu u l-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Quartet Report Per eżempju, jekk inħarsu l-inizjattiva ta' Franza illi kunem eh, konferenza eh, nazzjonali marbuta mal-xogħol qed isir fil-Quartus Report eh, sabiex insolvu l-problema li hemm fil-vant nofsani u anka nmexxu dan il-proċess sabiex naslu soluzzjoni ta' bejn iż-żewġ stati. Nafu li aħna qegħdin nimxu fl direzzjoni, imma mhux biss nitkellmu fuq dan imma anka inbidluha minnaħat parlamentari wkoll eh, f'xogħol ta' kuljum li jibqa' kostanti. Nirringrazzakom u ħerqan nisma' l-kummenti tagħkom. Grazzi. Fin Dank, Frau Mogherini. Grazzi ħafna, Signora Mogherini. L-ewwel kellim Sur Preda għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Rappresentant Olja. Grazzi ħafna għat nitkelmu fuq problemi li għat jikonċerna dawn il personi u l-ħita beneficjat tal-ponent. Naħseb illi il-problema hija waħda komplikata. Minnaħa waħda għanna il-ftemiet ta' Oslo fejn għanna dan iż-żona ċe fejn hemm twaqih tal-bini. Umbagħad hemm anke responsabilità ta' l-Iżrael u l-awtoritajiet tagħhom. Nitkellmu fuq il-djar illegali. U ħafna drabi kien hemm kritika l-Unjoni Ewropea li qed jagħti l-fondi, jagħti fondi għal strutturi li huma legali u u qed noħolqu realtajiet li jmorru qed imorru kontra l-ftejmiet ta' Oslo. Il-proġetti li qed jiġu finanzjati f'żona ċe jridu jiġu koordinati mal-Iżrael. Hekk kif naraw fil-rapporti tal-President tal-Kunsill qiegħda toħloq strateġija dwar il-twaqih tal-bini u anki jkun hemm l-idea ta' kumpens, pereżempju. eżempju Forsi għanna naħsbu kol fuq il-ħtieġa ta' koordinazzjoni mal iżrael Din hija xi ħaġa li nsibuha bilateralment ma' bejn l-Iżrael u stati membri. Imma forsi nistgħu wessaw dan il-ftejm eh, aktar u noħolqu proċess ta' paċi U importanti li konna l-fiduċja u naħseb minnaħa ta' l-Izrael f'dawn l-aħħar xhur kien hemm din dan is-sentiment illi dak li qed inres u naqas ta' fiduċja li aħna ma rridux niddiskutu magħhom u din hija xi ħaġa ħażina għaliex eh, ma rridux nitaw li huma importanti f'dan ir-reġjun. Nafu illi il-xellok isra ma jaqbilx ma dan għaliex huma qablu mat-terroristi imma Naħseb li l-fiduċja fid-demokrazija hija importanti. Grazzi. Grazzi ħafna sanaddu għal Sir Bastinaru. Toċċe diskutam astăzi. Kollegi, dak kollu illi qed niddibattu illum mhuwiex ġdid. Il-twaqih ta' proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea Iwa xi ħaġa illi seħ ta' spiss u rridu nagħmlu xi ħaġa biex nevitawha din il-ħaġa għaliex kull darba illi qed neqirdu minn dawn il-proġetti qed neqirdu koll e, bini illi huwa hemmhekk biex jissimbolizza il-paċi u l-iżvilupp f'dawn iż-żewġ stati. Barra minn hekk dan jaffettwa wkoll il-but tal-kontribwenti e, U anka għanna namlu eksa biex nevitaw illi nis fil-Palestina għandhom eh, kollim għodu jispustaw minnaħa l-oħra. Emżon l-lajnuna li natu għahna tasal mod effiċenti għand minn għandu bżonna. Il-assistenza umanitarja għatem bżonna ħafna għal-kem dina mm, il-potenzjal tagħha huwa limitat, għalhekk lan aħħari tal-Unjoni Ewropea għandu jkun illi fl-aġenda nerġgħu ninkludu l-proċess ta' paċi hekk kif semmiet is-Sinjura Mogherini ftitilu hemm bżonn nappoġġaw eh, soluzzjoni bbażata fuq żewġ stati għaliex din hija l-unika soluzzjoni li tista' twassal għal tmiem ta' konflitt illi tant ilu għaddej. Imma dan kollu iżda l-Izrael xortu obbligat illi jirrispetta id-dritt il-liġi internazzjonali u għandu jagħmel limit fuq l-espansjoni territorjali tiegħu. L-Izrael huwa wieħed mill-iżjed imsieħba importanti tagħna u wieħed mill-ftit pajjiżi illi miegħu għandna kooperazzjoni komplessa l-Izrael bħala stat eh, soveran. L-Izrael u koll għandu iżda l-obbligu illi jerfa responsabiltajiet tijaw li jirrispetta l-impenni internazjonali tijaw jirrispetta u koll il-prinċipi demokratiċi eh, illi jabbażi taħħom huwa definit bħala stat. L-Unjoni Ewropea għamlet ħafna affarijiet f'dir-reġjun f'dan ir-reġjun u llum il-ġurnata eh, verament hemm bżonn inkomplu bl-assistenza umanitarja nkomplu ninvestu fil-futur ta' stat ta' Palestina. Kollegi Bush Sinaru, es folgt für eineinhalb Minuten Herr Kollege Beldert. Issa naddu għas-Sur Belder, minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Bil-fondi tal-proġetti tal-bini tal-illegali f'żona ċe l-Unjoni Ewropea qed imur kontra il-ftehim tal-1995 tal-Oslo li aħna firmajna. L-azzjoni tal-Unjoni Ewropea taħt l-ideja tal-lajnuna umanitarja ma timxiex ma t-tixkas il-ħidmiet militari tal-Izrael. Denazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea f'żona ċe iwassal għal aktar konflitt u anki li nofqu dawn il-flus ta' ċittadini għal xejn. Allura, aħna rridu nwaqfu kwalunkwe għajnuna e, illegali fil-proġetti ta' bini f'żona ċe. Signora Mogherini, Fil-ġurnata fejn l-Izrael qed jikkommemora il miljoni ta' vittmi illi mitu fil-gwerra, insiba stramba li qed tikkritika l-Izrael. Qed nitkelmu fuq soluzzjoni ta' bejn żewġ stati. Imma ma smajt lebda pożizzjoni ċara mill-Unjoni Ewropea dwar l-irwol ta' Hamas. Naħseb illi tikunu ipokriti u l-Unjoni Ewropea mhux qed tipprova tagħti soluzzjoni għall Iżrael u reġjun. U dan huwa wieħed mill-kriżi, waħda mill-kriżijiet li qed taffaċċa Brussel bħalissa. Grazzi ħafna Sur Belder, ngħaddu issa Sinjura Vautmans. Grazzi ħafna Sur President, rappresentant Olja. Inti stess qed għamil taċara li għonet nitkelmu xaħġa wahda ġifiri il-proġetti li għet iġu finanzati mill-Unjoni Ewropea imma eja nitkermu fuq dan il-sujġet bot partikolari l-Unjoni Ewropea u għal-Eas tal-Izrael imma waqt li aħna għedin nitkermu fuq l-inwaqfu dan it-twaqiħ qed naraw ħafna distruzzjoni skont il-ġus maquda kien hemm madwar 75 binja u strutturi li ġew imwaqqa. Dawn kollha ġew mill-fondi tal-Unjoni Ewropea u aħna nitkellmu fuq xi ħaġa żgħira minn dak kollha li ġi mwaqqa. Jider li politika sistematika kontra il-ċittadini tal-Palestina u Senior President, nasa din tmur kontra l istoluzzjoni ta' żewġ stati li aħna nixtiequ. Sinjuri, l-iskejjel, il- il-playgrounds, il-panelli solari, kolla, dan kollu għet jitkisser mill-Izrael. Il-Belġi, Polonia, Franza u l-Olanda, aħna l-pajizi tal-Unjoni Ewropea l-koll tajna l-appoċ tagħna l Palestina. Imma jider illi biss eh, tkissir mill-militar. Miljuni ta' euro mill-Belġju biss biss qed nitkellmu fuq Eh, iktar minn 800.000 euro madwar 400 eh, tifel u tifla sfaw bla saqaf fuq rasom din is-sena. Madan kollu aħna qed eh, nibqgħu sikta. Sinjura Margarini, inti L-Ewropa għandha tinsisti aktar għal għajnuna umanitarja tiġi rispettata miż-żewġ naħat. Iż-żewġ naħat irridu jirrispettaw il-liġi internazzjonali, rrid mela ċara din. U jiena naħseb inkun grata ħafna li kieku tista' tatina figuri eh, preċiżi dwar kemm kemm mill-binjiet li ġew eh, mwaqqa ġew finanzjati minna aħna rridu nritukonna kondizjoniet fuq il-fondi. Grazzi ħafna Sir Voutmans, issa minuta u nofs, Signora Anderson. Fil-xat tal-ponent li okkupa tista' kważi it-tijem it-trap mill-djar ġeġaw muqqa. Din is-sena eh, madwar 500 dar fil-Palestina u strutturi ġew muqqa mill-awtoritajiet tal-Iżrael aktar mill-2015 kollha kemmi u allura dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem qegħdin qed jaffettwa lil miljoni ta' Palestin, ta' Palestinjani u qed wassal għal ħafna eh, Palestinjani li qegħdin jiġu spostati fil-xat tal-ponent u qed wasal għal aktar settlements illegali. U l-Unjoni Ewropea ħolqot dialogu strutturat mal iżrael sabiex inwaqfu dan it-twaqqih fi żmien sitt xhur. U fil-2016 sa' kien hemm żewġ laqat pal dawn. Imma sissa l-Izrael mm, qed mur kontra l-għajnuna l-Unjoni Ewropea għaliex l-Izrael fil-fatt żdiedu aktar fit-twaqih tagħha speċjalment fuq l-istrutturi li ġew finanzjati mill-Unjoni Ewropea fuq il-panelli solari u fuq il-tanki tal-ilma u għazin anka kisru l-iskejjel u anki il-shelters bażiċi kważi kważi tista' tarhom qegħdin morru kontrik, Sinjor Mogherini, kważi għedin jajtu miegħek għaliex u se tagħmel fuq għadin għaliex tafu li t-tweġiba ma tkun xejn u jafu li ħatibqa' tkun xejn fi żmien sitt xhur. Aħna rridu inwaqfu mill-Iżrael li taħdem b'impunità. Hija xi ħaġa ħażina li n-nies fil-Palestina għandhom bżonn tal-għajnuna tiegħek, iridu aktar miklin, iridu l-azzjoni u għandhom bżonna issa. Grazzi. Grazzi, Signora Anderson, għal Signora u nofs Signora Awken. Il eh, fl-Izrael eh, tkisru il binijiet tkisru il-bjar, eh, il-forniment ta' dawl u mijiet ta' eluf ta' djar fi xat tal-punent illi inqerdu. U eh, ħadd ma sofra lebda kastik ta' da il- Palestinjani qed jaħdulhom postom id-djar tal-Iżraeljani issa. U x'inhi risposta tagħna qoddim dan il-ksur tal-liġi? U t-fatt li qed jinqerdu proġetti tal-Unjoni Ewropea. Il-klim mhux biżejjed, Sinjora Mogherini, daw l sejħa dialogi strutturali, strutturali eh, mhuma xeħli farsa u Eh, sempliciment għedin niprofaw nattu innu qastarida politika tal-Unjoni Ewropea li tagħmel xi ħaġa dwar dan. Eh, il-fatt ġifieri li djar tal-Israel t ikompli jinfirxu max-xatt tal-punent. Issa verament wasal l-ismin illi nifqu nappoġġaw din il-prassi tal israeli li kompli jifrex il-binijiet tiegħu fix-xatt tal-ponent. Enna ngħidu l-verità kollha dwar dan dwar din il-ħerba mill proġetti tal-Unjoni Ewropea fix-xatt tal-ponent. tal tal ponent u irridu il-neħu lajnuniet illi qed ngħidu l izrael taħt il-programm Horizon 2020 u għandna nibatu kol missjoni għat tiftix tal-fatti fix-xatt tal-punent biex tara eżatt x'inhu jiġri hemmhekk fil-prattika fix-xatt tal-punent. Grazzi ħafna Sinjura Auken. L-onorevoli damatu għal-minuta. Grazzi, President. Aħna qed nitkellmu fuq il-Palestina, hawnhekk f'din il-Kamra għandna żewġ gruppi hemm eh, dawk li huma favur l-Iżrael dawk li huma kontra. Jekk l-Unjoni Ewropea trid tiddefendi eh, tinsisti fuq id-drittijiet umani u rispett lejhom il-kunsitta sigurt il-kunsit sigurtà tal-Unjoni Ewropea l-istruzzjoni f'The Hague, eccetera, ħafna istruzzjonijiet li qed jirreferu għal dan para ksur tal- dritti fundamentali. L-Unjoni Ewropea għandha issejja fuq il-gvern tal-Izrael biex iħares dawn il-proġetti qed naraw li qed issir herba sieħa minn proġetti li huma finanzjati b'mod internazzjonali. Dan huwa ksur ta' ftehimiet internazzjonali jmur ukoll kontra soluzzjoni bbażata fuq żewġ stati xi ħaġa li l-istat tal-Iżrael tkompli jimmina dejjem iżjed u iżjed. Fl-istess ħin l-istruzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tkun qed titlob illi jkun hemm tiswija ta' dawn il-binijiet u li jkun hemm ukoll kumpens. Il il-popolazzjoni ta' Palestina dejjem tsir iżjed iżjed id-disprata. Barra minn hekk rajna eżempji ta' eh, soldati tal-Iżrael illi imorru eh, illi jiksru ordni ta' li ma eh, li ma jisparawx. Hemm bżonn kooperazzjoni bejn l-Iżrael u l-Palestina. L-Onorevoli Pretzel għal-minuta. Sur President, Sinjura Rappresentanta Olja. Inti qed illi il-ħolma tiegħek hija li jkun hemm soluzzjoni bbażata fuq żewġ stati fl-Iżrael. L-Unjoni Ewropea ma xi kontribwixxi tal-dan fl-modi. L-Unjoni Ewropea mm, ħarġet eh, b'dazzju ta' tikketjar fuq prodotti li ġejjin mix-xatt tal-Unjoni komponent u ikkontribixxi ukoll biex jinbena bini fiż-żona ċe. U kif taf l-Iżrael huwa responsabbli ta' sigurtà fiż-żona ċe u taħt il-kondizzjonijiet attwali soluzzjoni bbażata fuq żewġ stati tkun suwiċidju għall-Iżrael minħabba il-topografija kif f'dak ir-reġjun. Sema l-Unjoni Ewropea tibqa tat finanzjament għal binijiet illegali fil-Ġudea, fis-Samarja u f'żoni oħrajn, il-bulldozer tal-Izrael, il bulldozer tal-Izrael ser komplu irdu il-binijiet. U dan fġieħ is-sigurtà tal-Izrael ser ikun qed jagħmlu hekk. Grazzi, Sur Pretzel. L-Onorevoli Ulf Skok għal-minuta. Herr talman, fru vice ordförande. Det som idag ser... Sur President. Li qed naraw llum fix-xatt tal-punent hija xi ħaġa verament inaċċettabbli. Qed naraw eh, binijiet importanti illi qegħdin jitwaqqgħu. Fi ftit ta' snin eh, inqerdu ħafna binijiet Sur Viċe President, jina inħedġek sabiex ma jitlaqax il-Konsil ta' Assoċjazzjoni mill-Unjoni Ewropea u l-Izrael qabel ma Izrael jiqaf iwaqqa dawn il-binijiet u inħedġek ukoll biex titlob għal kumpens. L-autoritajt tal-Izrael kull ma jridu huwa illi jispostaw in-nies iridu jirdu dak kollu illi l-Unjoni Ewropea għenet biex jibnu, ma grazzi għall-assistenza l-prof dejnilom. Issa fuq kemm flus qed nitkellmu hawnhekk. Nistgħu nkunu nafu b'xi mod mhux biżejjed inqogħdu nikkundannaw dak li qed jiġri. Kull meta jkun hemm ksur ta' liġi internazzjonali hemm bżonn ikun hemm konsegwenzi politiċi u ekonomiċi. Grazzi. Grazzi l-Sinjura Ulfskok l-Onorevoli Skirpek. Sur President, il-konflitt bejn l-Israel u l-Palestina huwa hija traċedja li naraw għal numru ta' snin. Issa qed naraw dan l-ispostament u l-twaqih ta' bini fix-xatt tal-bank fosta manka binijiet finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Eh, Jiena eh, nifhem li din is sitwazzjoni serja imma hemm żewġ partijiet li qed iġġieldu irridu nanalizzawhom it-tnejn. Ma tantx issemmew il-278 attakk mill eh, l-Izraeljani fuq il-Palestinjani u dan għaliex Il-demolizzjonijiet qed iksaħħu prinċipalment fl-arja ċis kont il-ftehim tal-1995 dan huwa din hija żona taħt ir-responsabilità amministrattiva sħiħa tal-Iżrael. Għalhekk il-proċess irid ikun ikun ikkoordinat mal-awtoritajiet tal-Iżrael. Dan il-ftehim kien eh, iffirmat ukoll mill-Unjoni Ewropea. Allura jiena nsaqsi għaliex l-Unjoni Ewropea edha tkompli tippromuovi li jkun hemm binijiet illegali hemmhekk qed nibatu messaġġ ħażin kemm mill-Iżraeljani u anke lill-Palestinjani. Grazzi. Grazzi l-kollega Skripek. Issa għal minuta l-Onorevoli Weigel. Grazzi. Grazzi, Sinjura Mogherini tal-introduzzjoni tajba illi tajtina ma nixtieq inżid xejn iżjed għalissa issa nixtieq ngħid biss illi mhux b'kombinazzjoni illi din id-diskussjoni qed issir tant tard illum dana juri l-injoranza tal-Parlament f'dan ir-rigward Il-kollegi diġa tkellmu dwar din il-kwistjoni qed niddiskuti, jiena sempliċement nixtieq inżid illi dawk illi qed jaqirdu id-djar tal-Palestinjani għandhom xi raġuni tal-li qegħdin jinterferixxu fil-proprjetà ta' ħaddieħor, din hija xi ħaġa illi mhijiex aċċettabbli mill-perspettiva tal- eh, liġi komunitarja u liġi internazzjonali. Irridu nikkondannaw din il-prassi ta' kważi terrorizmu, il-rid, il-erda. il rid il erda ta' djar tfisser illi hemm ksur ċar tal-liġi u dan mhix ħaġa tajba la l izraeljani la l-Palestinjani u la għar-reġjun kollu, mhix ħaġa tajba għal ħadd. Aħna irridu illi ikun hemm rikonnaxximent għall-Iżraeljani u ġustizzja għall-Palestinjani. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Weigel, issa għal minuta l-Onorevoli Leħjarik. Grazzi. l istruzzjoniet Ewropej ma jistawx jippermettu illi jinqerdu dawn il-binijiet kollha u dawn l-infrastrutturi pubbliċi kollha apparti minn hekk. Ma nistawx naċċettaw xi ħaġa illegali, ġifieri li jkun hemm annessjoni ta' art mod illegali. Barra minn hekk il-liġi internazzjonali tipprojbixxi lil miljun tiżomm lil miljuni ta' Palestinjani milli jkollhom djar. Eh, dan kollu huwa disprezz kontra il-Palestinjani u umiljazzjoni kontrihom. Fil-Izrael eh, eh, ma tanċu ma kontenti bl-attwazzjoni tal-gvern tagħhom, irridu nieħdu responsabilità tagħna u naraw il l-gvern tal-Iżrael ħallas għal dak il-li qed jagħmel Skont l-artiklu 2 tal ftejim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l izrael u anka skont ftehimijiet oħra dawn għandhom iwasluna sabiex nissospendu il ftejim sakemm eh, l-Iżrael jibqa' ma jirrispettax il-liġi internazzjonali għalhekk huwa urġenti li issa ngħaddu għall-azzjoni. Grazzi l-Onorevoli Leherik, l-Onorevoli Duran għal-Minuta. Grazzi, President. Signora Rappresentant oli. Jina fl-Ulju kont f eh, f'missjoni ma' delegazzjoni eh, fil-laċ fil-Palestina f'żona ċe u stajt nara xat fadal, dan ir-ritratt huwa xat fadal minn dak il-villaġġ m'hemm xeħli ftifrik, kollox inqeret. Skont il-ġnus Mauda, inqerdu iżjed minn 600 binja djar, skejjel, 600 binja mill-bidu tas-sena law. U ħafna minn dawn il-binijiet kienu grazzi għal finanzjament tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha tara da kollu jieqaf għandna nipproteġu dawk in-nies vulnerabbli li qed jgħixu f'żona ċe. L-Iżrael mhuwiex xi pajjiż illi eh, huwa lil mill-liġi il liġi internazzjonali trid tkun rispettata minn kulħadd eh, ix n nazzjonalità tiegħek l-Unjoni Ewropea għandha tara illi din il-qerda tieqaf. Irridu dawn in-nies eh, jerfgħu responsabilità tagħhom u l-Iżrael għandu joffrinna kumpens. Grazzi lis sur Duran l-Onorevoli Parnju. Kif eh, kif semma professur l-Israel u Palestina qatt ma kienu daqshekk il-bot minn soluzzjoni mill-qegħdin issa, qatt ma kien hemm daqstant eh, disprament eh, qudiem din il-vjolenza ta' kuljum. Il qatt ma kien hemm daqstant nuqqas ta' attenzjoni mill-komunità internazzjonali lejn eh, soluzzjoni possibbli kull ġimgħa qed naraw li jkun hemm distruzzjoni ta' binijiet u ta' strutturi illi jkunu finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza tal-Izraeljani u tal-Palestinjani iridu il-paċi. E Franza ħadet l-inizjattiva illi terġa' tniedi il-proċess tal-paċi sabiex niksbu soluzzjoni għabbażi ta' żewġ stati. Għanna nieħdu dik id-direzzjoni biex ikun hemm progress. Nervo li kjerike għal-minuta. Grazzi, eh, President. Il-realtà qed naraw qed tirrepetu ruha qed naraw il-erda ta' numru ta' ħwienet tal-bedwini illi kienu finanzjati mill-Unjoni Ewropea fix-xatt tal-Punent. L-Unjoni Ewropea qed toffri finanzjament għal bini fuq territorju illi huwa e, b'mod illegali. E ngħidu ejn nimmaġinaw li dan kollu jseħħ fil-Ġermanja kieku dak il-bini jinqeret mill-ewwel u kieku minnu responsabli ikollu jieħu responsabilta u jista' jkun li saħan sitra jintafaw il-ħabs jkollhom joffru kumpens. Għalhekk, Sinjor Mogherini, Unjoni Ewropea edha l-Unjoni Ewropea ser tkompli taċċetta illi nkompli nqogħdu nilabu bil- Eh, bil-lotjiet bli natu flus aħna biex eh, nibnu binijiet illegali u għaliex l-Izrael u għadaqstanti kritikat mill-Unjoni Ewropea. U fl-istess ħin qed naċċettaw il-riżoluzzjoni tal-ġnus maquda mill ma kritikaw l-Universi li Kjotis. Grazzi. Kollegi, l-Izrael qed ikompli eh, bil-binijiet illegali u qed ikompli jibni b'mod illegali u jaqret il-binijiet b'mod illegali u eh, dawn edin jimmiraw għal binijiet li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea li ma djar tal-Palestinjani li qed ikomplu jibqgħu jgħixu f'dawn il-kondizzjonijiet. L-Iżrael qed jipprova illi l-Palestinjani iġibhom dejjem iżjed u iżjed vulnerabbli f'pajjiżhom stess. Din hija azzjoni kriminali min-naħa tal-Iżrael u edha tmur kontra il-proċess ta' paċi u kwalunkwe sforz biex najnu l-poplu palestinjan ejan konu ċari. Il-klim mux bizzejiet jekk imbat ma eh, isirux azzjoni, jekk l-Unjoni Ewropea eh, ħat rispetta l-valuri tagħhom iridu nistospendu il-valur ta' il-ftehim ta' assoċjazzjoni ma' l-Izrael sama l-Izrael jieqaf imur kontra artiklu wieħed ta' dan il-ftehim huwa responsabilità ta' Izrael illi tirraspetta il-drittijiet tal-bniedem. Għalija huwa inaċċettabbli kona dan id-dibattitu fil-Parlament Ewropew fuq il-krisa fl hemmhekk inqata' l-mikrofonu l-Onorevoli Taylor. Grazzi ħafna, President. Vice President Mogherini, Il-żieda li qed naraw fil-qerda ta' binijiet mill-awtoritajiet Iżraeljani f'żoni fejn hemm djar, skejjel u fabbriki ta', ta Palestinjani Tira xi ħaġa li ġiet tirrapportata tajjeb ħafna mill-kappijiet ta' missjoni tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fl-ewwel xhur tal-2016 itwaqgħu iżjed djar Palestinjani milli twaqgħu fl-2015 kollha. Dan ifisser li ħafna familji spiċċaw bla saqa fuq rashom u qed imorru kontra soluzzjoni abbeżata fuq żewġ stati. Il-dialogu strutturali falla, kulħadd induna, naħseb li jista' wasal iż-żmien li nżidu l-pressjoni biex ikun hemm azzjoni min-naħa tal-Gvern tal-Iżrael. Allura, is-Sinjura Mogherini eh, ser eh, twaqqaf il-laqat tal-Konsil bej, anzi ser tagħmel kondizzjoni tal-laqat bejn il-Konsil tal-Unjoni Ewropea u l-Iżraeljani eh, u ser tippubblika ċifri dwar il-proġetti li qed iseħħu fl-Iżrael hemm kien qata l-mikrofonu tal-kellim. Grazzi Sur Taylor għajt il-President l Khan. Sur President, aħna rajna ħafna erda ta' pajjiżi u ħafna spostament ta' nies fix-xatt tal-punent. U ejja ma ninsewx il-Gaza. Dan il-fenomenu żdied ħafna f'dawn l-aħħar xhur U dan huwa fi żmien meta hemm eh, dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael. Dan xi ħaġa li l-komunità internazzjonali taf biha, issa nibel li permettu dan ikomplu, qegħdin disappuntaw il-Palestinjani u anka il-ċittadini tagħna stess li kontribwixxew għal proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Wasanna issa fix xifer il qed eh, nirriskjaw soluzzjoni għabbażi ta' żewġ stati. l izrael eh, tit tikkonforma mal-liġi internazzjonali. Signor rappresentanta Olja, eh, inti se tippubblika x'kienu l-ispejjeż ta' proġetti finanzjat mill-Unjoni Ewropea u se titleb kompens mill-Iżraeljani għad-danni li jagħmlu. Grazzi. E Grazzi Sur Khan. Minuta għas l-onorevoli Sakorafa. Grazzi, naħseb illi l-iżviluppi f'dawn it-territorji okkupati eh, qed juru eh, kemm falliet il-politika tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-reġjun. Qed naraw illi l-Iżrael qed ikompri l-politika kriminali tiegħu illi iwaqqa bini jikkonfiska l-affarijiet fix-xatt tal-punent. Din is-sena biss 750 ettaru ta' art ġi konfiskat mill-Izrael u aħna qed eh, nal għajnejna għal dan, is-Sur Netanyahu qed jgħid li għandhom huma jeqirdu dawn il-binijiet għaliex dawn kienu mibnija b'mod illegali u inti xorta waħda qiegħda tajt li aħna għadna favur soluzzjoni bbażi ta' żewġ stati. Jiena ma nafx kux ser jibqa' art biżejjed biex noħolqu stat Palestinjan, intom bdejtu dialogu strutturali bi skadenza ta' sitt xhur, diġà issa għadda xar u ma kien hemm l-ebda riżultati, U jena qed naħseb bejn u bejn ruħi, issa xat jifdan naraw minn naħa tal-Izrael, x'baqa' jagħmel l-Izrael qabel ma intom skont ir-responsabilità li għandkom tapplikaw il-klawżoli ta' drittijiet tal-bniedem u tibdew timponu sanzjonijiet fuq l-Izrael. Grazzi, Sinjor Sakorafa l-Onorevoli Freund. Grazzi, President, Sinjur Rappresentanta Oli, kiku jiena ma eh, esperienza ġdan bajneja stess, kiku marajtux bajneja stess, kiku aktarx asemmint. F'Marzu din is-sena jiena flimkien ma kollegi tiegħi zort ix-xatt tal-ponent ma kull min tkellimt wara id-disprament u l-frustrazzjoni tiegħu Nis eh, ma frustrati minħabba l-proċess tal-paċi waqaf u ma disprati għaliex is-sitwazzjoni tal-Palestinjani kompli titaraq matul dawn l-aħħar snin imma dak li liżjet irrabjana lilna huwa il-erda ta' strutturi eh, għal komunità illi kienu finanzjati mibnija mill-Unjoni Ewropea. Mhux ser insemmi ċifri għaliex diġà semmew. Il-Bedwini illi tkellimna magħhom u rewna x'fadal mit-tinet tagħhom eh, u laqqa sadat id-derbis il-marka tal-Unjoni Ewropea fuqhom. Allura, Sinjora Rappresentanta Olja, nixtieq inkun naf inti eh, kemm se titlob kumpens inti minnaħat tal-Israel u kemm se titlob li l-Israel jiqaf din il-politika tiegħu. Grazzi. Vielen Dank, Herr Freund. Grazzi, l-Onorevoli Juaristi Abons. Grazzi, President jider bitċar illi il-tkeċċija u il-erda ta' binijiet eh, bażiċi fil-xatt tal komponent huma parti minn strateġija globali tal-Israel kontra il-poplu tal-Palestina. Proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea diġà kienu bombardjati f'Gaza bil-massa u e, kien hemm reazzjoni ridikola min-naħa tal-Istati Membri din l-attitudni tagħna qed twassal sabiex l-Unjoni Ewropea qed tkompli tibqa' sikta quddiem il-imwiet il qed ikun hemm kuljum u dan l-imblokk illi hemm. Sinjora Mogherini, minn klimek qed ninduna illi l-Unjoni Ewropea taf illi dak li għamlet sissa għadu ma serva għal xejn u inti diġa qed li mhux biżed noqogħdu noħorġu bi slogans u kliem hemm bżonn azzjoni konkreta. Il-konklegi tiegħi Anderson u Sinjura Awken diġa għalu dan li ħalajt jiena issa wasal iż-żmien illi l-Iżrael jieqaf ma jerfax responsabilità ta' dak li jagħmel. Uns, es folgt eine Minute Frau Kollegin Arena. Grazie ħafna stanat il-kelma l-Sinjura Arena. Grazzi, Sur President. Mela l-ewel net nixtieq nirringrazzja lilek, Sinjura Mogherini, għal ħidma tiegħek u d-determinazzjoni tiegħek fil-ħidma fil-vant nofsani kif ukoll l-enerġija kollha li ħlejt biex tipprova ssib soluzzjoni f'dan il-konflitt. Jena naf li tipprova tagħmel dak kollu li tista' biex tiffaċilita proċess ta' paċi u naslu għal soluzzjoni ta' żewġ stati. Dak li qed nitkellmu fuqu illum huwa bħalma qed inti wieħed mill-ħafna sfidi li qegħdin niffaċċaw il-erda tal-infrastruttura, infrastruttura sempliċi u bażika eh, finanzjata mill-Unjoni Ewropea fuq territorju tal-Palestina Uħut mill-kollegi tagħna hawnhekk f'din il-Kamra ishom qas jistgħu jiffaċċaw il-fatti. Il-miex l-infrastruttura li hija illegali huma l-insedjamenti li jridu jispiċċaw l ideja li infrastruttura bażika finanzjata mill-Unjoni Ewropea li qed tagħti e, servizzi bażiċi lill-Palestinjani huwa żbaljat li qegħdin nitolbu huwa li nerġgħu nistabilixxu dialogu li jittieħdu sanzjoniti kikun meħtieġ u li nitolbu l-kumpens finanzjarju. Grazzi ħafna Sinjura Arena għal-minuta is-Sinjura Gomes issa. Jiena reċentement mort Hebron, u indunajt li il-poplu tal-Palestina kien verament disprat madux jemmen, jew ma kienx għadu jemmen f'din is-soluzzjoni ta' żewġ soluzzjonijiet fid-dawl tal-politika ta' trasferiment imġiel u ta' umiljazzjoni li jisir mod krudili minnaħa tal-Izrael. Is-sitwazzjoni mhux qed tittejjeb, qed tiġi promossa r-radikalizzazzjoni taż-żgħażagħ Palestinjani. Jiena mort ukoll inżur il-komunità tal-Bedwini bi proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea dialogu strutturat bejn l-Unjoni Ewropea u l-Israel. Kif jiġġudikaw dan id demolizzjoni li żdiedu? Fil-fat ġi mitlub l-Izrael għall-infrastrutturi, eh, il-kumpensa dawn l-infrastrutturi li ġew mm, hemm ruda. U għal hemm bżonn li naġixxu ma jistax ikun ma naġġux, naġixxux, ma nistgħux inħallu l-proċess tal-paċi imut fuq Grazzi ħafna, Onorevoli Gomes, issa naddu għal proċedura catch the eye. Eh, Onorevoli Matuċello, grazzi. Iva, grazzi, Sur President, eh, u Komissarju. Illum għawek aħna rajna diskussjoni surreali minn flok nitkellmu dwar 34 Izraeljan li ġew maqtula batti ta' violenza f'dan il-periodu kollha minflok iddiskutejna affarijiet oħra minflok nitkellmu dwar iċ-ċiment li qed b'mod eh, b'mod sistematiku minn Hamas biex jiffinanzjaw il-bini tal-mina ta' terrur, titkellimna fuq affarijiet oħra flok eh, fukajna fuq eh, l-istampi terribli eh, li rajna ġvil ta' tfal Eh, Palestinjani li qed jiġu mħarġa biex joqtlu jodor iweġġaw l-Izraeljani eh, Ifukajna fuq affarijiet oħra, kull darba li aħna eh, nifukaw fuq l-antisemitizmu nkunu qegħdin niżviluppaw it-terrorizmu, rridu nifukaw fuq dak li għaddej minnu il-poplu Izraeljan, nifukaw fuq dawn l-34 persuna Izraeljana li nqatlu f'din il-ġimgħa. Vielen Dank, Herr Kollege Martuccello. Es folgt Frau Kollegin Ward. In a few days' time, Israelis will... Mela natu il-kelma l-kellim li Mrs. Senior Award. E, F'tiġranet oħra ħajkun hemm ċelebrazzjoni ta' 68 ġurnata ta' indipendenza għalhekk e, irridu naraw l-istat attwali. Il-gvern Izraeljan eret mijiet ta' eh, djar skejjel u kliniċi tal-Palestina. Eh, dawn in-nies issa jinsabu taħt pressjoni biex jiċċaqalqu. NGOs tal-Izrael li jirrapportaw fuq il-ksur ta' drittijiet ta' bniedem eh, qed isibu ruħhom taħt pressjoni mill-gvern u gruppi tal-van tal-lemin. tal tal van tal lemin Sana li tant l-Izraeli, l-Izrael irridu eh, jestendu fi zoni i wieħed u it-tnej ħdej Ġerusalem u Betlehem u dan qed jeddet il-vjabilità ta' sitta soluzzjoni ta' żewġ stati li qed ippoġġi taħt dida kemm l-Iżrael kif ukoll il-Palestina għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tagħmilha ċara li l-soluzzjoni ta' żewġ stati hija red line u titlob kumpens għal ħsara li saret fuq infrastruttura li ġiet mħassam l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, Sassur Marias. Grazzi, Sur President. Fid-dawl tal ksur ta' drittijiet tal-bniedem li qed naraw ta' kuljum eh, fix-xatt tal-punent irridu naħdbu anka iżjed tas-soluzzjoni ta' dan il-konflitt għanna aktar minn 600 eh, binja li nqerdet f'dawn l-aħħar xhur, inkluż binjiet li kienu finanzjati min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Ġej ġew mwaqqa skejjel. U dan ifisser li t-tfal mhux ħajkunu jistgħu jirċivu l-edukazzjoni tagħhom. Hemm ukoll azzjonijiet min-naħa tal-militar tal-Iżrael sabiex eh, xeklu il-Palestinjani u jillimitaw ċaqliq tagħhom, il-Palestinjani jridu jiffaċċaw nuqqasijiet kbar għal dak li huwa l-ilma pereżempju. U dawn il-kwistjonijiet kollha juru l-importanza li insibu soluzzjoni għal dan il-konflitt. Hemm bżonn nżidu il-finanzjar ħan l-faqar imbżon li naħdmu għal ħarsin ta' dritti ta' bnidem f'dan ir-reġun. Grazzi ħafna Sur Marjas. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Ober Crespa. Grazzi Sur President. Is-soċjetà ċivili Ewropea eh, ila żmien titlob li l-istituzzjonijiet jindunaw jistablixxu pjan ta' azzjonijiet konkreti bilan li eh, tintem l-okkupazzjoni u neħu soluzzjoni ġusta u dejjema għal eh, situazzjoni ta' apartheid li qed issofri il-poplu tal-Palestina għalhekk fl-Izrael irridu jwaqfu dawn il-trasferimenti forzati, il-erda diskriminata tal-postijiet tal-Palestina, kif ukoll l-insedjamenti fil- fil- fil ta' Gaza. U f'dawn il-każijiet kollha edin jirdu strutturi ta' karattru ta' natura umanitarja u proġetti finanzjati bil-flus tal minħala 16 Ewropew. Għalek, il-ksur kostanti ta' dritti ta' bniedem u ksur ta' ftejmiet eh, internazzjonali ma jistax ikompli jiġi appoġġat mis silenzju tal-istituzzjonijiet Ewropej applikaw sanzjonijiet, għamlu xi ħaġa. Grazzi. Grazzi ħafna stessur Mara Kara minuta Mikrofonu għal-kellim. Sentejn ilu, Sinjora Mogherini, inti li l-ikbar priorità tiegħek kien il-konflitt tal-Izrael u Palestina, inti għed anka wara l-ewwel żjara li għamiltaw, ir-riżultati nistgħu narawhom. iżjed iżjed violenza, iżjed ksur ta' territorju u l-Unjoni Ewropea ta' ridikolu. Il-postijiet mibnija bil-fondi tal-Unjoni Ewropea jiġu meqruda aktar minn qatt qabel dak li huwa illegali mhumiex l-iskejjel mibnija mill-Unjoni Ewropea, li huwa illegali huma l-armi u l-bulldozers li jirduhom. Għalhekk inti trid e, trid tieħu nota tal-falliment mhux tiegħek personali ma tal-Unjoni Ewropea. Jiena minix sorpris minn l-istqarrija reċenti ta' Sejdaka li qal l-Unjoni Ewropea biskit taħħa qed tippermetti li l-insedjamenti ikkomplu qed il liġi internazzjonali. X'ħan għamlu? Ħan ipparmettu dan l-apartheid bla ma ngħidu xejn u il-kellim jiġi interrott. Vielen Dank, hui vertreterin ta' si kikom. Grazie ħafna, Sinjor Rappresentanta Olja, grazie tal-li ġejta u tal-li tismana. Is-sena li għaddiet jena kont fil-Palestina u rritnajt li xukajt ruħi mux biss għaliex kienem djar sħaħ u infrastrutturi li qed jinqerdu b'mod arbitrarju mill-militar tal-Izrael, le, il-ħabsijiet fl-Izrael huwa mimlija tfal u zaza. Nirrepeti, tfal u zaza. Meta kontem, zazzuħ, sparawlu Eh, sparawlu f'daru għax kienet jahrab wara apparentement tefa ġibla kontra karru armat. U dik ġifiri jistħu illa eżekuzzjoni qtil. Il-persuna eh, li eh, sparatlu ċelebrawa fil-knesset bħala eroj. Ma nistawx naħdmu ma stat li għamil daw l-affarijiet, ma jistax ikun li tajna ftejim li kena ftejim privileġat ma dan il-pajis bħala pajizi tal-Unjoni Ewropea ma nistawx natuhom ta' eh, tamir militari. Irridu nkunu konsistenti jekk aħna vera għatanna xi valuri. Grazzi ħafna Sur Buhner u Beka laqna l-catch li għaj. U biex nalqu diskussjoni nad il-kelma l-Viċi President tal-Kummissjoni, rappreżentanta Olja għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas Sigurta, Sinjura Mogherini. Grazie ħafna nixtieq ngħid li minnaħa jiena nħossni onorata li uħut minnkom f'din il-Kamra jaħsbu li f'sena u nofs skemmili fil-kariga tiegħi eh, kont ħansolvi l żjed konflitt antik fil van nofsan jew anka fid-dinja kollha jiena nishtiq li dan kien possibli jiena ma npoġġi lebda limitu fuq dak li jista' jiġri fit tliet snin u nofs tal-mandat tiegħi nittama li nixxinna nimxu qudiem. Imma dan jgħidilna ħafna dwar il-fatt li hemm bżonn nibqgħu iffokati u nkunu konsistenti f'dak li qed nagħmlu. Għaliex l-Unjoni Ewropea għandha rwol speċjali xi twettaq fil-vant nofsani, mhux biss għaliex aħna eh, eh, donatur ewlieni lil palestinjani aħna l-ewwel imsieħab kummerċjali mal-Iżraeljani, imma għaliex aħna u jina tentata li najt l-unika kważi kważi attur politiku li aħna niffukaw eh, kostantement u bċertu passjoni fuq dan il-konflitt fost il-ftit li qegħdin nagħmlu dan u għax għandna rwol speċjali li ġej mill-istorja u ġeografija tagħna. Għalhekk jiena naqra imnikta li kull darba li konna dibattitu fuq l-Iżrael u l-Palestina f'dan l-emiċiklu nara li ninqasmu aħna ninfirdu bejnietna fost dawk li jieħdu naħa u dawk li jieħdu naħa l-oħra. Jiena nkun ċara fuq x'inhuma il-prinċipji tagħna, l-pożizzjonijiet sodi u l-azzjonijiet sodi tagħna u jiena nemmen li ma nistgħux nnegozjaw fuqhom dawn huma is-saħħit tagħna, imma jiena nemmen ukoll li rridu nżommu f'moħħna eżattament ir-rwol tagħna x'inhu. Ir-rwol tagħna huwa li nippruvaw nibnu pontijiet, nippruvaw ninkoraġġixxu lil dawk li fil-Palestina u l-Izrael u anka feħdan is-soċjetajiet tagħhom, il-kampijiet politiċi tagħhom u ma dejjem qed jonqsu minn ġurnata l-oħra ma għad fadal ftit li għadhom jemnu li l-paċi tista' tkun riżultat ta' l-Izraeljani u l-Palestinjani li jaħdmu fl-imkien, li jiexu fl-imkien. U din kienet xi ħaġa li fil-żmien tal-ftejn ta' Oslo kienet ċara. Jiena mill-ġenerazzjoni li kontet nikber politikament ma' narrativa ta' Oslo, jiena nara b'mod ċar li aħna illum qegħdin niffaċċaw ir-riskju ta' ġenerazzjonijiet ta' Izraeljani u Palestinjani li qed jikbru. Mhux biss politikament manka fis-soċjetajiet tagħhom li jaħsbu li din mhijiex normali, jiġifieri l-idea li l izraeljani u l-Palestinjani Palestinjani jaħdmu flimkien għal paċi. U jina naħseb li bħala Ewropej, u mod partikolari Ewropej f'istituzzjonijiet, għanna responsabilità partikolari li nipruvaw nejnu, nipruvaw niffaċilitaw. Għalek jina nishtiq nirringrazzja l dawk minkom li parteċipaw fil-inizjattiva tal-parlamentari għal-paċi li tiġbor fl-imkien MPs kif ukoll membri tal-parlament tal-Palestina u l-Israel sabiex jipruvaw nipruvaw li jmexxu l-qoddim din l-aġenda l-paċi fl-imkien. Għaliex di u din xi ħaġa niftakar li aħna diskutejnija fl-imkien anka darboħra fil-xhur li għaddew, aħna dawk li maħniex qegħdin naraw problemi, anzi aħna naraw bħala ħaġa naturali li najdu li aħna nistaw u bil-fors irridu nkunu ħbib tal-Palestinjani u tal-Palestinjani m'hemmx kontradizzjoni għaliex bħala ħbieb aħna nistgħu nagħtu pariri, nistgħu ninkoraġixxu u nistgħu eh, nagħtu imbottatura forsi kultant bi kliem eh, diplomatiċi drabi oħra forsi nkunu naqriżiet ibsa. Kien hemm minnkom li qalu li rridu inżommu il-fiduċja tal-partijiet fir-rwol tal-Unjoni Ewropea nishtiq naqsam Eh, xi ħaġa eh, u kollega semma in-nuqqas ta' fiduċja, ħanna naqsam magħkom xi ħaġa li ġrat il-bieraħ, xi ħaġa importanti li jiena nikkonsidra importanti. Il-President ta' Izrael ġi għal-ċelebrazzjoni tal-ġurnata tal-Europa fil-delegazzjoni tal-Unjoni eh, Ewropea fl-Izrael u wassal messaġġi verament inkoraġġanti anka fuq affarijiet li ma naqblux magħhom nistaw xorta waħda naħdmu it fit biex nimxu l-qoddim. Jina naħseb li rridu noqogħdu attenti għal dawn it-tip ta' messaġġi. Hemm bżonn li naħdmu sabiex nibnu il-pontijiet. Minkejja dan, u din hija responsabilità politika tagħna, il-politika tagħna hija ċara daqs il-kristall. U ċara lil kemm l izraeljani kif kol Palestinjani. U darba wara l-oħra aħna u rejna li għaqda Ewropea fuq din il-kwistjoni u jekk xi ħadd jipprova jifridna pal istituzzjonijiet Ewropej din ma taħdem jiena semmejt uħut mill-kwistjonijiet li għalina huma ċari u ġusti. L-ewenet huwa ċar il-fatt li aħna kontra kwalunkwe violenza u eh, diskors ta' mebeda. Eh, huwa ċar li aħna kontra l-politika ta' insedjamenti huwa ċaru kolli aħna nikkonsidraw li l-proġetti tagħna li huma finanzjati mill-budget tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri. Aħna dawn nikkonsidraw li qegħdin isiru taħt eh, l-aspett umanitarju U l-għajnuna tagħna dejjem tirrispetta l-prinċipju ta' neutralità u imparzjalità bħalma semmejt aħna nsegu l-imperattiv ta' umanitarju li nagħtu appoġġ li l-iżjed vulnerablu meta u fejn hemm meħtieġ. U din mhix xi ħaġa li ħanieqfu nagħmluha. Dan huwa prinċipju sod tagħna u prassi soda tagħna. Aħna wkoll bħalma semmejt fil-bidu u naħseb u rajt li ħafna minnkom semmejtu għalhekk ħanerġa' semmiħ. Aħna wkoll qegħdin naħdbu flimkien mal-istati membri fuq il-passi il-qoddim inkluż fuq il-possibilità li kunem kumpens għal eh, l-assi tal-Unjoni Ewropea li ġew konfiskati jew inkella meqruda. U għalhekk irridu naħdu flimkien mal-istati membri kollha nibnu l-unità tal-Unjoni tagħna għaliex eh, din hija element dan element tas-saħħa tagħna. U jiena nemmen li il-mod kif nistaw nimxu l-qoddim huwa billi ninvestu fil-mekkanizmi u strutturi li aħna għanna sabiex ikunu nistaw naħdmu fl-imkien fi dialogu kostanti. Kem ma l-autorità tal-Palestina kif ukoll ma l-autoritajiet Izraeljani għalek uħut minnkom talbuni evalwazzjoni tal-mekkanizmi. U jiena kont kontent li nixinna ndaħlu fis seħ dawn il-mekkanizmi, speċjalment meta jkollok problemi differenti u diffiċli tiddiskuti għandek bżonn mekkanizmi biex tkun tista' tagħmel dan mod ċar u bir-rispett, mekkanizmi ċari li f'kultant forsi ma naqsmux mal-ħbib Izraeljani tagħna. Uħut minnkom semmew ukoll li Li se punt importanti ħajkun kif ħammexxu qudiem l-aġenda għal paċi, ġifieri l-aġenda għaż żewġ stati. Din forsi mhi xi ħaġa li ħadd tiġi bil-ħolqien ta' żewġ stati fis-sena u nofs li ġejja, ma nistax wieħed dan, imma li nista' ngħidilkom huwa li l-ħidma li qegħdin nagħmlu mal-kwartett li nixtieq infakkarkom sena u nofs ilu meta aħna ħadna eh, l-uffiċċju tagħna bażikament ta' qasbis kien jeżisti jew ma kienx qed jaħdem, dan issa qed jaħdem bil-produzzjoni u l-ħidma fuq ir-rapport li jena semmejt dan ħaj inkludi referenzi sostanzjali anka fuq din il-kwistjoni. U dan skont il-ħidma li qegħdin nagħmlu anke mill-Stati Uniti ma' ġnus Maquda u ma' Russja brabta ma' uħut mill-pajjiżi imsieħba tagħna Arab, speċjalment fuq l-element tal-inizjattiva tal-paċi kif ukoll ir-rakkomandazzjoni li f'dan l-istadju il-komunità internazzjonali mbagħad tista' tippreżenta liż-żewġ partijiet għal darba ħan intenni li memx xi bakketta maġika, memx soluzzjoni maġika li minn ġurnata l-oħra nkunu nistaw ehm, noħolqu dawn iż-żewġ stati. Imma Irġajna bdejna u flimkien ma l-imsiħba tagħna fil-komunità internazzjonali jiena fiduċuża li eventualment flimkien mal-partijiet inkunu nistaw naslu għal xi żvilupp pożittiv. Naf li jekk ngħidha illum din il-ħaġa Forsi qed nider ottimista żejjed, imma jekk aħna ma niġux indirizzati mit-tama, ma tmexxinix it-tama, qatt ma ħajr nixxinna inbidlu l-affarijiet. Għalhekk għal darba oħra nixtieq nitlobkom sabiex ninaqdu kemm jista' jkun fl-isforzi tagħna biex nifaċilitaw ix-xogħol. Aħna nafu li għandna responsabilità speċjali kemm għall Palestinjani kif ukoll l-Iżraeljani. Grazzi.